naturalment huwa qiegħed jgħid ukoll jiddikjara li mhux ħajjagħmel ebda attività oħra illi tmur kontra ix xogħol u d-dmir tiegħu illi għandu jwettaq fehdan il-Parlament Ewropew aħna wkoll qegħdin naraw illi għandna mandat ġdid li kien proposta deputat Mark Demesmaker illi kellu jibda jkun eh, jidħol fis sef l ewwel ta' tas sena 2013 jien nitlobkom sabiex napprovaw dan il-mandat. Hemm xi ħadd li huwa kontra jekk ħadd huwa kontra naħseb li nistgħu ngħidu li napprovaw din il-ħatra. Is-Sinjura Marta Andreas nqalt li illi mill-25 ta' frar 2013 mhijiex ħatibqa' tagħmel parti mill-Grupp Ewropew tal-libertà u demokrazija